Il-punt li jmiss il-rapport Polson fuq strategija Ewropea fuq il-ħarsin tal-annimali 2012-2015. Nibdew billi naddu għal era l-erba minuti, l-Onorevoli Paulson. Ok, minna. Grazie, President. Komissarju, kollegi, Signori, aħna Kenna perjodu interessanti ħafna, ħafna xogħol intensiv, ħafna xogħol eċċellenti biex noħorġu bil l-istrateġija hija bilanċata tajba ħafna u naħseb li tista' taħdem tajjeb ukoll ix-shadows ħadmu tajjeb, l-istaff tagħna ħadem tajjeb u bis-saħħa ta' dan kollu aħna nexxinna nilħu ftehim mal-organizzazzjonijiet tal-benessri tal-annimali, bdiewa, eċċetra. Ovvjament għatem xi punti illi għad jiġu Eh, solvuti. Waħda minnhom dawn hija kwistjoni tal-milestones legali. Aħna l-ħana pożizzjoni fejn nafu li l-Kummissjoni teħtieġ xi tip ta' eh, leverage issa xi opportunità sabiex tikkontrolla u tagħmel supervizjoni tal-Istati Membri matul dan il-perjodu transitorju. Jekk jaġobkom f'takrux ġara bil-gadget, il-gadget tat kellna perjodu transitorju ta' xar snin, Kommissjoni ma setgħet tagħmel xejn kella idea marbuta sa tnejn ta' jannar ta' din is-sena wara li għaddew l-10 snin u għalhekk jiena naħseb li issa għandna bżonn ta' milestones qabel dan opportunitajiet sabiex ikollna supervizjoni u anki narawx qegħdin jagħmlu eżattament l-istati membri sabiex jimplementaw din il-leġiżlazzjoni. Leġiżlazzjoni illi ovvjament tinkludi wkoll dan il-perjodu tranzitorju ġifieri hemm xi punti daqsxejn kontroversjali li għadhom iridu jiġu indirizzati. Punti ieħor kontroversjali ħafna u li aħna irċivina ħafna mistoqsijiet dwarhom huwa dwar dan il-til tal-annimali qabel ma jiġu storduti. Aħna nixtiequ li jekk dan il-laħam li kun qed jinbih illi l-annimal ma jkunx ġistordut qabel ma jinqatel jiġi markat bħala tali. Pero naħseb li l-ewwel ħaġa namlu għal l-eċezzjoni reliġjuża li hija preċiża ħafna, limitata ħafna, ma tiġix użata ħażin. Ħadd ma juża ħażin dik l-eżenzjoni partikolari għaliex min juża ħażin qatt fil-fatt jimmarka il-laħam billi jgħid illi dik il-laħam partikolari ġejja minn annimali li nqatel bla ma jkunx stordut minn qabel. Imbagħad hemm ukoll annimali domestiċi li jkunu fit-toroq pereżempju qegħdin ngħidu klip u tates li ġerrew barra, dawna uh, huma problema ħafna stati membri, rridu naraw kif ħansolvu din il-ħaġa fid-dokument rapportana ngħidu li r-responsabilità għandha tkun tal-istati membri l-ewwel qabel kollox u tal ehm, autoritajt lokali u reġjonali. Huma responsabbli minn dan ħana nixtiequ li l-annimali domestiċi kollha jekk mhumiex klieb jew tates, dawn kollha għandhom jiġu immarkati, jkunu ttaggjati u jkun hemm xi tip ta' reġistru. Dik ta' ħaġa importanti f'dan il-proposta Li proposta però hija l-idea ta' em, leġizlazzjoni għafas ġenerali tal-benesseri tal-annimali jisu bħal dik li għanna għal tal-ikkel. Din il-leġizlazzjoni skopri dawk l-annimali kollha, l-ispeċi kollha. Apparti l-annimali slava, ċili ovvjament jġeraw liberalment fin-natura. Irridu nkunu ikona definizzjoni ta' xini trobbija tal-annimali tajba, eżattament min huwa responsabbli għal dawn l-affarijiet. Nasab li għanna bżonn ikollna wkoll skambju ta' arfien minn kulħadd, kull minn involut u għannu wkoll ikollna il-possibilità li nitkellmu kontra ċertu mozzjonijiet. Kien hemm nitkellem pereżempju fuq il-cloning. Il-cloning tfisser li fil-leġiżlazzjoni ma jistax ikollok l-ebda tip ta' breeding illi U inti tapplika l-ispeċi kollha jekk humiex klieb jekk humiex baqar huma x'inhuma. Mbagħad regoli ġenerali, leġislazzjoni ġenerali, di tippermettilna li jkollna kompetizzjoni libera u ġusta bdiewa kollha fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi u dan huwa punt importantissimu. Grazzi. Jaj, i ġudan la paħol a Madam Basescu. Grazzi ħafna is-Sinjura Basescu bħala l-ewwel kelliema l-keġ tiegħi. Grazzi ħafna. Ir-rapport illi qegħdin niddiskutu illum jiddiskutu il l-animali domestiċi, però jien nixtieq nitkellem dwar id-delfin fil-Baħar l-Isra ta' xumma eh, huma eh, perikolati bħalissa ta' minn 300 delfin li spiċċaw. Vitmi f'dal aħħar xarejn ta' sajt illegali ta' tiġis u ta' metodi illegali ta' sajt. Ma nistax aħna ma namlu xejn u d-dim id-drama li qed jiffaċċjaw dawn l-annimali ta' zbieħ sensittivi u intelligenti. Għalhekk aħna flimkien ma' erba' kollegi oħra ħriġna bid-dikerazzjoni bil-miktub numru 23 tlabna miżuri addizzjonali sabiex niddefendu dawn l-annimali permezz ta' magni tal-ħoss u tlabna wkoll għal kooperazzjoni aktar mill-qrib u sinerġija fir-reġjuni ta' Baħar l-Iswed. Nitlab li kollegi kollha sabiex jiffirmaw il-dikjarazzjoni bil miktub numru 23 għad-delfini fil-Baħar l-Iswed. Grazzi ħafna, Sinjura Kanċija. Grazzi. Il-konsumaturi moderni jipretendu li l-annimali mrobija fil se jibbenefikaw minn affarijiet illi ħafna nis joħduhom bħala xi ħaġa normali. Iġifiri kondizjonijiet tajba tas saħħa standards tas saħħa tajbin, dawn huma importanti ħafna għall-annimali fl-Ewropa u qed ikollhom impatt dejjem ikbar fuq il-livell ta' kompetittività tal l-intraprizi agrikoli tagħna naħseb illi il-Stati membri kollha għandhom jużaw l-opportunitajiet li ta' jagħti il-Fond tal-Żvilupp Rurali tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mill-FP7 tal-2007-2013. Dan biex nipromuovu riċerka applikata fil-qasam tal-benessri tal-annimali u biex ninnovaw soluzzjonijiet għal benessri tal-annimali. F'dan il-kontest nemmen l-Istati membri u l-Kummissjoni Ewropea għadha tinfosta iżjed fir-riċerka u fl-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda għal benessri u s-saħħa tal-annimali. Grazzi ħafna s-sur ta' Baxdi. Grazzi, Signora President. Sur Dalli, meta inti tkellimt dwar l-lukerija u ta' t ġiċ li bidu l-bajt li jibqaw fil-gadget ma' mftemċ tajjeb l-esperti u l-istampa jisom qed jaħsbu illi din hija ħaġa li vvintaw għad burokratiċi ta' Brussell. Nies li qatt ma raw tiġiġa fuq morhom, kull tiġiġa li raw kienet fuq il-platt. Idu niftakru l-leġiżlazzjoni li għandna dimna hija antikwata l-istati membri l-antiki kellhom ħafna ċans li 13 e, e, sena fil-fat biex jimplementaw għal-istati membri ġodda kull ma kellhom 8 snin kellna nagħmlu ħafna investimenti anke bil-mod kif jinżammu tiġiġ fil-gadġeġ kien ħafna bżonn ta' ħafna investiment u kien hemm standards doppi għal darb'oħra bejn l-istati membri qodma u dawk il-ġodda. Għalhekk dina żgur il manage di leġiżlazzjoni biex iżid il-prestiġju tal-Unjoni Ewropea kien hemm mm, ma ħafna l ungarizi bazzikan ma stawx jifmux qed jiġri baqgħu mbelħa. Surta ta'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 L-istrateġija tal-Komitat tal-Agrikoltura għandha punt importanti ma' ħafna annimali mhux qed jiġu ikkonsidrati fil-proposta attwali u għalhekk hemm bżonn ta' riżoluzzjoni alternattiva. U jiena żidt żewġ punti fejn il-Parlament iddikjara li huwa favur. Dawn huma dwar il-limitu ta' 8 sigħat ta' trasport tal-annimali. it trasport lejn il-post tal-qatla l-biċċerija m'għandix tkun twila wis għandna ħafna miljuni ta' ċittadini Ewropej li fermaw lessa wkoll hija favur ta' trasport u vjaġġi iktar qosor, nittama li ikollna votazzjoni favur nar l-erba u tirinet proibizzjoni għal prodotti tal-annimali klonjati. Iktar minn 90% tal-annimali klonjati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 Aħna ma nistawx intejbu l-benessri tal-annimali jekk ma jkollniex fondi addizzjonali, ma nistawx namlu dan mingħajr il-fondi addizzjonali. It-tieni punt innotajtu forsi fir-rapport illi hemm problema ta' relazzjonijiet kummerċali. u r-rwol tal-lobbies tal-benesseri tal-animali meta jkunu għadin jinnegozjaw dan il-ftajim ta' esportazzjoni u ta' kummerċ. Semmejt ukoll problema ta' l-annimali domestiċi u l-annimali li kunu iġru fit-toro għax l reġazzjoni stata fuq da' suġġett. Grazzi ħafna Sassur Skotta. Sì, grazie Presidente. Grazie Presidente. Nirringrazzja Signor Paulson tar report per li ħaġa xtaqt ngħid nasab ħaġa stramba li f'din il-kamra tan prestiġjuża fejn jieħdu deċiżjonijiet tant importanti għad min minħabba żball anakron u spiċ anakronistiku ta' annimali minn l-ebda li jinteressaħ l-ebda ehm, xejn mill-benesseri iwassal biex iberbaq il-flus ta' ċittadini Ewropej. Dan huwa suġġett importanti ħafna nies li jħobbu l-annimali fosthom jien u għandu kol effett pozittiv għall-annimali. U għalek għedin jitresqu emendi illi għedin imorru kontra il-benessri tal-annimali b'suġġerimenti astratti u blebda preġu la millat legali u ta' xej. U għalek jina ma nafx jekk għandix ninvestu l-ħin u r-rizorsi f'daw l-affarijiet forsi mhux ħanajt ninvesti e kif ngħid ngħid l ħin u r-rizorsi taċ-ċittadini Ewropej tagħna. Jina ħanku għat nivvota favur il-rapport ta' Signora Folsen. Monsieur Paxka. Grazie Monsieur Sur Paxka tal-aħħar. Grazzi Sur Kommissarju. L-implementazzjoni tal-leġislazzjoni mhix biżejjed tiġi infurzata għaliex hekk qed inħallu l-kriminali jagħmlu li jridu għandna eżempji ċari per eżempju leġizlazzjoni dwar protezzjoni ta' tiġix kien hemm perjodu ta' tranzizzjoni ta' phasing out ta' 12 sena u minkejja il-fatt li fl-ewwel ta' jannar suppost kollox kellu jibda jaħdem kif suppost mhux il-pajjiżi kollha kienu lesti sa dakinhar u kien hemm xi pajjiżi li kienu qegħdin jitolbu li jiġu meqjusa bħala eċċezzjoni u eżentati. Nistaw najdu issa xieġri b'dak il-bajt illi ma jilħaqx il-kriterji per eżempju fi Slovakkja. F'nofs april ta' din is-sena kien hemm epidemija ta' salmonella fil kindergartens u Laqas biskunu jafu l-oriġini minn fejġi dal-bajt, grazzi ħafna s-sur Paxka, s-disfeċini kelli naqta għalek naddissa komissarju dalli biex jikonkludi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Signora President, onorevoli membri, Jena kontent li, li nara li ħafna avvenimenti u diskussjonijiet seħħew din is-sena fil-Parlament Ewropew, fil-Konsillu b'nadi oħra, fid-dawl tal-komunikat tal-Kummissjoni li introduċa l-istrateġija l-benessri tal-annimali tal-Unjoni Ewropea. L-istrateġija tipproponi approġġi tal-futur tal-benessri tal-annimali fl-Ewropa. Wara kważi 40 sena tal-leġiżlazzjoni, għatem lokal titib dan il-qasam Eh, fuq il-medda tal-Unjoni Ewropea l-istrateġija hija dwar infurzar aħjar tal-leġiżlazzjoni Ewropea aħjar informazzjoni għal konsumaturi, affas leġislattiv aktar simplifikat, l-fokar fuq l-edukazzjoni u assistenza teknika l partit interessati fuq livell grassroots. Qabel ma naddi għal kwistjonijiet speċifiċi l-ewwel nur l-gratitudni tiegħi għal xogħol eċċellenti ta' rapporter, is sinjura Polsen, li ħarġet b'rapport bilanċat dwar dan il-qasam sensittiv ħafna u kumpless. Jena kontent li nara li l-Parlament Ewropew jappoġġi l-veduti tal-Kommissjoni dwar l-elementi ewlenin ta' din l-istrateġija li jipproponi liġi għafa semplifikata li fil-waqt li zonf moħħa l-speċifikajiet ta' speċi u setturi partikolari et kopri l-annimali kollha fil-kontest tal-attività eh, ekonomika li tikkonsidra qafas Ewropew ta' reference centers biex tiżgura li l-awtoritajiet kompetenti jirċivu informazzjoni teknika uniformi tal-mod kif il-leġislazzjoni Ewropea għandha tiġi implementata biex tiddissemina wkoll eh, l-arfin eh, espert u sejbitu kif ukoll eh, innovazzjoni teknika l-iżvilupp ta' indikaturi ta' benessri tal-annimali u għawnek konxu wkoll li għatem kwistjonijiet xinsolvu dwar dwar pratikabilità. L-introduzzjoni wkoll ta' milestones legali biex jiżguraw li stati membri kun jistgħu jimplementaw b'mod sħiħ l leġizlazzjoni ġdida. Apparti minn hekk ir-rapport jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm infurzar ta' leġiżlazzjoni eżistenti, xi ħaġa li jeta tħassib ewlieni għall-Kummissjoni jina naqsam u koll il-veduti espressi mir rapport ta' Signora Paulsen dwar l-importanza tal-appoċ u l-ottimizzar tal-kooperazzjoni internazzjonali fl-arena multilaterali, speċjalment l-FAO u laqda dinjija għal benestri tal-annimali l oai kif ukoll ma' negozjati bilaterali billi ninkludu l-benessri tal-annimali f'negozjati ma' pajjiżi terzi u fil-promozzjoni ta' veduti tal-EU eh, u l-standards ta' welfare. Dan huwa importanti hekk kif il-produzzjoni tal-ikel saret attività globali li jaf ikollha influenza fuq il-kompetittività. Però hemm xi elementi ta' dan ir-rapport fejn il-Kummissjoni qatt m'għandix pożizzjoni definittiva u fejn naħseb qatt hemm bżonn aktar riflessjoni qabel ma ngħaddu azzjoni possibbli ngħidu aħna r-rapport jissuġġerixxi li l-Kummissjoni għandha tqis l-iżvilupp ta' skema ta' tikketjar mal-Unjoni Ewropea għall produtturi li tmur lil mill-leġiżlazzjoni attwali fuq l tikketjar jina nixtieq li l-produtturi tal-Unjoni Ewropea jtejbu l-benessi tal-annimali u li jkollhom prezz aħjar, però rridu nixtarru l azil kollha li għandna qudiemna u jekk l-approċċ leġislattiv hux l-aktar wieħed għaqli. Ir-rapport isejjaħ għal miżuri tal-benessi tal-annimali fil-qafas tal-programmi ta' żvilupp rurali kif intom tafu, ir-reviżjoni tal-regolamenti fuq il-programmi tal-iżvilupp rurali huwa parti mir reviżjoni tal-PAK. Din l-idea għal daqstant hija l-aħjar esplorata fil-kontest tad-diskussjoni tar-riforma tal-PAK. Però jiena naqsam il-veduti espressi fir-rapport għal tittib tal-koerenza tal-approċ ġenerali tagħna. Il-benessri tal-annimali huwa kwistjoni taħraq li mbagħad hemm impatt fuqha f'politiki oħrajn għal daqstant naħseb li din hija dan huwa suġġeriment għaqli. Naddi issa għal benessri tal-annimali domestiċi, il-Kommissjoni qablet li jkun hemm sensila ta' studji inkluż fuq dan il-kwistjoni speċifika fil-kontest tal-istrateġija. Abbażi tal riżultati ta' dan l-eżerċizzju aħna se nikkonsidraw kif għandna nimxu. Ippermettuli biex nindirizza kwistjoni waħda għandha x'taqsam ma' trasport tal-annimali li torbot ma' diskussjoni importanti dwar il-benessri tal-annimali. Jena kelli l-pjaċir u l-onur li nilqa delegazzjoni xi ġumatiru li għaddit l-petizzjoni biex nilleġislaw il-limitu ta' tmien sigħat fuq trasport. Kelli eh, l-opportunità li nispjega li aħna mhux qegħdin f'pożizzjoni li naqblu ma' dan għal diversi raġunijiet u li se naħdmu fuq din il-kwistjoni fil-kontest tal- tal-liġi qasam fuq il-benessri tal-annimali li hija parti mill-istrateġija li qegħdin niddiskutu llum u li interali tipproponi għodu ġodda biex it-tejjeb l-inforzar ta' leġizlazzjoni tal-benessri tal-annimali inkluż waqt it-trasport. Jiena kont konsistenti meta qed li l-inforzar u ħaġa għanija fil-kwistjoni tat trasport tal-annimali u li ngħid ukoll il-Kummissjoni mhux qiegħda tikkonsidra proposta ta' xi tibdiliet lir regolament tat trasport tal-annimali Fit-18 ta' ġunju fil-Konsil jena qed li proponejna għatwiesa ta' azzjoniet leġislattivi u non leġislattivi biex intejbu l benessa tal-annimali dwar il-trasport. Għawna kien għandi simpatija partikolari fi situazzjoni tal-annimali li jdum jivjaġġaw ħafna qabel ma jmorru l-biċċerija. Kif ħabbart eh, f'dan il- laqa jena l-est li neżamina d-dejta kollha li titfa dawl fuq din il-kwistjoni. Nemmen li rridu nħarsu lejn l-azzjonijiet proposti li jinstabu fi strateġija tal benessi tal-annimali u l-relazzjonijiet li jinsabu hemmhekk għax naħseb li hemm diversi azzjonijiet li għandhom il-potenzjal li jtejbu l benessi tal-annimali dwar eh, fil-waqt tat-trasport. Biex forsi nikon kommenta fuq affarijiet oħrajn, eh, l eh, il-fat li l-Ungarija ma femmetniġ dwar dwar il-gadget ta' t-tġiġ, din kienet direttiva li daħlet fis-seħħ 12 sena ilu li waslet fit-tmiem tal periodu ta' tranzizjoni tas-sena l-oħra. Il-fatt li ċerti pajjiżi kellhom inqas żmien biex eħejju jagħmlu t-tibdiliet neċessarji. Irridu nżommu f'moħħna li dawn il-pajjiżi, anke pajjiżi stess jiġifieri, kollha nnegozjaw din id-direttiva huma u, u jagħmlu negozjati ta' sħubija tagħhom. Ġifieri kien jafu eżattament x'kienu l-iskadenzi u l-impenji li kellhom jagħmlu dwar il-cloning imbagħad. Jena kemm il-darba qed li bħalissa l-Kummissjoni edha tagħmel evalwazzjoni tal-impatt u jiena se nerġa' nkellimkom qudiem il-Kunsill u l-Parlament bi proposta fuq direttiva standalone dwar il-cloning biex nikkonkludi. Għal darba ħan ringrazzja l-Parlament, u specialment il-Sinjora Polsin u tim tagħha għal dan ir-rapport imprezzabli. Jiena nistanna bil-ħerqa li l-Parlament u l-Kummissjoni jaħdmu jitfid fuq din l-istrateġija. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Dalli, dan jikkonkludi dan id-dibattitu. Raġun nitkellmu eh, nhar erba fin-nofsija. Issa naddu għall jmiss.